Ek joġbok, onorevoli Brock. <coughs> Bil-mikrofonu jek joġbok. Ist äh, für die äh, Entwicklung der Region dort zur Stabilität zu erreichen, bessere Lebensbedingungen, eine Situation, die auch äh, biex ikollna stabilta u livell ta' xin aħjar fis-sitwazzjoni għandna bżonn sigurtà marbuta mal-migrazzjoni fir-reġjun. Minajr żvilupp soċjali ma jkollokx stat li tista' tafda fuqu, hemm bżonn li nassiguraw li ma jibqgħux imutu nies fil-Mediterran minħabba traffikar tal-bnedmin. Fir-reġjun tas-Sahara irridu nagħmlu aktar sforzi wkoll. Ir-rapport tas Sur Benifej juri dan għamil biċċa xogħol tajba fir-rakkomandazzjonijiet tiegħu għatanna relazzjonijiet ta' kummerċ kolonjali hemmhekk rridu nassiguraw illi dak li ikon emmek tkun infrastruttura transkonfinali aħjar ħalibek ir-relazzjonijiet ta' kummerċ ikunu jistaw jissaxħu u bekk natu lil dawn il-pajjiżi futur ekonomiku aħjar. <coughs> Importanti li ntejbu situazzjoni tal-kummerċ għax dawn huma il-pajjiżi ta' viġinat tagħna mare nostrum irridu naqsmu il-kooperazzjoni tagħna nirriflettu l-interess tagħna stess u napoġġaw lin-nies tal-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq u jiksbu l paċi biex bekk ikollna paċi fil-Mediterran u jkun hemm aħjar saltna ta' dritt f'dawn il-pajjiżi. Grazzi ħafna issa fisem l-SND l-Onorevoli Gomez. Is-silenzju tal-Ewropa fuq id-dimostrazzjonijiet paċifiċi tal-Alġerija juru kemm fimna ftit mill rebija Arbija. President, għadna nippretendu li Libja tanda Navy u governanza kif suppost. U nemnu li s-sitwazzjoni fl-Eġittu hija aħjar milli kienet taħt Mubarak. Jekk l-Ewropa verament trid tara strateġija wiesa għal nofsinhar tal-Mediterran għabbażi tal-prinċipji li temmen fihom u għal dawk li qegħdin jappellaw għal eh, libertajiet u ġustizza soċjali. Allura għal fejn mhux qed ngħinuhom lil dawn in-nies, jekk mhux se ngħinuhom la se ngħinu lilhom fil-fatt u laqas se ngħinu lilna nfusna aħna suppost qed noħolqu l-impjiegi u l-opportunitajiet għaż-żgħażagħ ta' dawn il-pajjiżi. Ir-rapport ta' Brando Banifej huwa importanti ħafna hawnhekk il-miri li suppost għandha l-Unjoni fir-reġjun. Jiġifieri ir-rispett lejn id-drittijiet tal-bniedem, rispett lejn in-nisa, lejn il-minoritajiet u l-bżonn ta' politika integrata wkoll li tindirizza li traffikar tal-bnedmin u lil dawk li qed jaħdmu ma' gruppi terroristiċi. Ħafna drabi l-Unjoni tal-għajnejja għal dan. L-Istati membri qed iħallu dan it-traffikar issir u qed jikkollaboraw ma' terroristi fil-fatt. U dawn imur kontra l-interess tal-Ewropa. Grazzi ħafna. Fisem li sijar issa l-onorevoli <coughs> Czarnecki għal eh, minuta. Grazzi President. Grazzi Commissario. Jiena naħseb eh, li għanna bżon nitalmu mill-rebbija arbija. tal I. Illi naraw eżatt il-min se nappoġġaw biex inkella nżidu l-problemi. Jiena naħseb illi għandna nkunu realistiċi u prammatiċi fl approċċ tagħna. Meta aħna nħarsu lejn l-iżviluppi li qed iseħħu fir-reġjun irridu nappoġġaw in-nies ta' dawn il-pajjiżi li għandhom l-istess valuri tagħna. Però rridu nassiguraw illi ma nibdewx biżuri li jmorru kontra l-interess tagħna. Fisem il-grupp għalde issa l-onorevoli xake għal żewġ minuti. Grazzi President, Kummissarju kollegi. Wieħed mis-suġġetti li jiena ndirsajt bħala MP u biħsan għala il-rewixti kuraġużi tan-nies kontra l-korruzzjoni u nuqqas ta' opportunitajiet u l-ksur tal-libertajiet tagħhom. Il-weda ta' dawn il-valuri hija prezzjuża u għandna nsibu appoġġ għandhom isibu appoġġ mill-Unjoni Ewropea. dak li qed jiġri fil-pajjiżi tal-viċinat ma jfissirx li mhux se jagħmel impatt fuqna. Aħna dejjem ikollna sens ta' opportunità li tlifna. Jekk l-Unjoni Ewropea taħdem għal dawn iż-żgħażagħ, x'seta' jiġri? aħna Insistejna fuq Marshall Plan għal vant nofsani, speċjalment għad drittijiet tan nisa u tal-minoritajiet għaliex wara snin ta' korruzzjoni xorta naħsbu li hemm bżonn ta' investiment hemmhekk. Iżda l-Unjoni dawret ħarsita kellna il-ġestjoni il-ġestjoni ta' migrazzjoni, però rajna wkoll vjolenzi kbar. Rajna dittaturi illi waslu għal spostament kbir ta' nies meta nħarsu lejn l-Alġerija naraw illi qisna erġajna morna lura għalli konna il-librerija hija stat il-Libja hija stat fallut. U sfortunatament jiena naħseb li l-Unjoni Ewropea mhix qed tindirizza l-affarijiet kif suppost hawnhekk. Hemm lezzjonijiet li suppost tallimna mill-rebbija qarbija dwar ir-rwol tagħna fid-dinja, għandna ntejbu l-politika tagħna u ma mmurrux lil hinn mir-responsabbiltajiet tagħna għaliex eh, il-futur tagħna huwa marbut ma' dak tan-nies tal-vant nofsani. Grazzi ħafna, issa fisem il-ħodor l-Onorevoli Solej. Grazzi, President. il-maġġoranza ta' pajjiżi tal-Afrika ta' fuq għad għandhom problema ta' korruzzjoni u ta' qatt u għar minn hekk is-sitwazzjoni deteriorat f'ċertu pajjiżi. It-tweġiba tal-Unjoni Ewropea għal dawn l-iżviluppi mill-rebbija għarbija ma kinux eh, xi ħaġa stupenda laqas. ċertu stati membri taw priorità l-interessi nazzjonali flok kellhom approċċ koordinat konsistenti l-Unjoni Ewropea għandha tgħin fil-bini tad-demokrazija L-istati awtoritarji huma fraġli fin-natura tagħhom, allura l prosperità fir-reġjun ma tistax isseħħ mingħajr istituzzjonijiet li għandhom rispett lejn id-drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna. Issa fisem l-Onorevoli Viegas għal GUE NGL. Grazzi President. Tmin snin wara r rebbija arbija. qed naraw illi in-nies tal-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq ġew sfruttati mill-Ewropa. Is-sitwazzjoni hija ħafna inqas eh, stabbli u rajna l-problemi tal-Libja u s-Sirja wkoll. In-nuqqas ta' stabilità kompla jżid u rajna żieda fit traffikar tal-bnedmin u kull tip ta' attivitajiet eh, assoċjati ma' reati organizzati. Hemm ħafna risorsi f'din il-parti tad-dinja ma rajna sfruttament tagħhom. Qegħdin naraw nuqqas ta' kritika għal dak li qed tagħmel Eh, l-Unjoni Ewropea u NATO f'dan jiena kontra kull ksur ta' drittijiet tal-bniedem u nixtieq li nerġgħu nagħtu poter lin-nies ta' dawn il-pajjiżi. Grazzi Onorevoli Fiegas issa fisem li għennef eh, l-Onorevoli Schaffhauser għal minuta. Mhix rebija ma' xitwa, xitwa twila tal-til u distruzzjoni. Hija eh, xitwa Islamista f'reġuni li għaddu diffiċli biex joħroġ minnha. Jekk aħna qed naraw xi eh, bidliet huwa minħabba rivoluzzjonisti iżma ma stiġi ġildu l-armata ta' ġittu jew fis-Sirja dan kollu u kien kontra l-rida tal-Unjoni Ewropea, poġġat mill-Amerikani u Ewropew, il-Musulmani fl-Eġitti, il-Salafisti, Tunezija, eh, u koll il-opponenti eh, fil-Libja kollha waslu l-iktar violenza u insurġenza. Għallu li kienet demokratik ma verità hija kwistjoni tal-istess rewiċ ta' mexjem minħabba l-kulur, bażi tal-kulur. Aħna nix qegħdin nippruvaw niddefendu l-umaniżmu abstratt fil-konsolidazzjoni tas-saħħa tal-istat u l-garanzija tal stabilità tal-paċi. Grazzi. Merci beaucoup, grazie mille. Adesso la parola all'onorevole Issa naddi l-kelma l-sur Balċo għal-minuta. Grazzi ħafna President li tajtni l-kelma. Aħna bħala konsegwenza eh, rajna illi dak illi qed jiġri fl-2014 bħala xi ħaġa tajba imma xorta qed naraw il-problemi Ħarġu minna. Fil-verità, ir-rebija Arbija kienet eh, kien proġett Amerikan banduna tal-Renju Unit, ta' Franza, imma hija anarkika. Speċjalment naraw dak li ġara wara, jenħarsu dak li ġara wara 8 snin ta' demokrazija suppost eh, fil-Libja u l-influssi migratorji legali qegħdin jiperikolaw l-identità u l-kultura u s-sikurtà tal-Ewropa. Aħna għandna problemi kbar fl-Unjoni Ewropea nistgħu naraw pereżempju is-sitwazzjoni li għandna solvenijiex tal minaritajiet u jekk qed nitkellmu fuq ir-rebija qarbija mela qed titkellmu fuq x'inhi r-realtà. Grazzi mille kollega. Grazzi lil kollega. Issa l-onorevoli preda għal minuta u nofs. Iva, unek tajab. Eh, il-rendikont tal-rebija Arbija hija iktar mhux mitigata, kisom qablu għamma rivoluzzjonijiet jiġifieri fil-Rusun qablu ma' rivoluzzjonijiet antikomunisti fit tmiem ta' snin 80 u nkella fir-Rivoluzzjoni Oranġo eh, fejn il-leħem tal-Kremlin ukoll is-sema qabel. Aħna eh, rajna li fuq livell ta' Maghreb għandek pajjiżi li qegħdin perseveraw eh, fuq għal dokom man demokratizzazzjoni fil-kas ta' Tunezija pereżempju, mbagħad għandek postijiet oħrajn fejn isibu diffikultà li qed idaħlu riformi sostenibbli m'għandix sinkronizzazzjoni ta' dawn il-proċessi ta' demokratizzazzjoni kif rajna fil-pajjiżi tal lvant u anki ċentru tal-Ewropa fit-tmim ta' tmeninijiet, jena naħseb illi l-Unjoni tagħna dar wol eh, mlini x'jaqdi hawnhekk dan il-Moviment Demokratiku li għadu fil-bidu tiegħu fl-nejnu fil-lat ekonomika biex jizazax ikollhom l opportunitajiet fil-lat professjonali. Is-strateġija tagħna biħet ieħor s tista' skont il pajjiżi u l-kuntest. Jiena konvint illi l-kondizzjonalità u illi approċċi tajjeb huwa importanti sabiex inħarsu id-drittijiet tal-bniedem u l-istat ta' dritt u eh, mod partikolari ma' ma nifsiħba tagħna m'għandx affarti li jistgħu ntejbu qed naraw eh, nabżon bżonn ntejbu l koherenza tajna u din it-tendenza dawn l-istati membri istati membri jaġixxu il barra mill affa tal-Unjoni Ewropew ta' hemm kriżi pereżempju meta naraw ir il li jgħod l pajjiżi kollha tar-reġuni ma l-istess jottaw f'dan il-każ aħna rridu nżommu sod. Pereżempju biex nirdu nibdu Sirja dana ma sawx jisir minna lajnuna politika u finanzjarja grazzi tal komprensjoni. Mulsumesk, domnul Preda. Grazie. Grazie onorevoli Preda, issa e l-onorevoli Gill. al minuta unos. President, tmin snin ilu, kena tama kbira għal eh, reġjumena aktar demokratiku issa l-istampa biex ċara. Hemm nuqqas ta' soddisfazzjon illi dejjem jiżdied il-qatt bejn eh, fost iż-żgħażagħ kompla jiżdied ukoll Minflok nindirizzaw dawn l isfidi fundamentali l-Unjoni Ewropea mmexxija mill-Istati membri naqset l-interessi tagħha għas-sigurtà u ġestjoni ta' migrazzjoni biss. Dan l-approċċ jkompli eh, jżid il-frustrazzjoni f'dawn il-pajjiżi u ehm, darwaqt jerġa' idur kollox fuqna. Jiena rċevejt emails mill- konstituenti tagħna dwar il-migranti fil-Libja. X'tagħmel l-Unjoni Ewropea biex tinvestiga dawn l-allegazzjonijiet dwar eh, il-finanzjamenti tal-Unjoni f'dan il-qasam? U eh, meta tqis sistemi wkoll illi ma laħqux ma' popolazzjoni li dejjem qed tiżdied kif aħna se ninfluwenzaw it-teħid ta' deċiżjonijiet, speċjalment taż-żgħażagħ biex aħna niġġieldu l-korruzzjoni. U l-impatt tar-Russja fir-reġjun kif aħna qed nirrispondu għal dawn l-ambizzjonijiet ġeopolitiċi. Thank you very much, grazie mille kollega. Grazie ħafna, onorevoli Gill. Issa l-onorevoli Jurek. Grazzi President, ir-rebbija kienet avveniment importanti u m'għandniex ninsewa hija lezzjoni fir-responsabilità maħniex qegħdin nitkellmu dwar xi ħaġa astratta. Dak li qed jiġi fis hija gwerra li se tibqa tiġi ġilda sakemm jibqa l-aħħar Sirjan jew Sirjana. Dan huwa l-kuntest li fih ukoll għam il-moviment ISIS. Kien hemm min qal illi għandna nkunu impenjati għall iżvilupp tal-Maghreb, però dan ma jfissirx li għandna niġu involuti fil-konflitti ma nistawx naraw se jkun ir-riżultat minn dan. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Kolombiera l-minuta. Oui, Monsieur le Iva, grazzi, Sir President. Aħna, il- Alla jien dawk li għandhom kawza soda. U dana naraw u kol li għandu jod ħames snin wara il- revoluzzjoni li r-revuxta li saret. Aħna rajna l-gwerra fis-Sirja kollu fil-Libja fejn konsegwenzi eh, kienu katastrofiċi eh, għax kien hemm problemi tal-anki migrazzjoni li nafu llum Sarkozy u Holland iridu issa hemm rendikont kont li l-poplu Ewropew, speċjalment dak li daħla Franza. Aħna hawnhekk fid-dinja Arbija kien hemm min tilef fis-Sirja u Eġittu kontribwixxew għal fissem ta' demokrazija u biex il-Libja taħsret fi stati mwera li qiegħda llum. Il-funzjoni hija il-globalizzazzjoni li kulħadd bil-forsi tgħaddi Per Pereżempju, il-politika li tagħmel ħsara tagħha li trid hija biss soluzzjoni li terġa' tistabbilixxi ruħha kif kienet qabel. Merci beaucoup.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 Għed nejdu illi il-Manġirien tagħna naħta u huma importanti ġifieri ta' nofsinhar ta' Mediterran iżda eh, il sennijiet li kena mir-rebbija arbija ma salfu f'xejn. Issa qegħdin ħabtuċċa ma' ħafna sfidi politiċi ekonomiċi u ta' sikurtà. Il-pajjiż għandu jkun prioritar l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Dan l-aħħar 20 sena aħna rajna li pajjiżi tal-vant tal-Ewropa u il-ġirin tagħna kienu kemm xejn warba llum il-pajjiżi tagħna fil-golf huma fil-fatt qed jikbru kull ma jmur. Ma qed naraw ħafna sfidi, s-sikur tal migrazzjoni il-klima, bidla fil-klima, sprovvista enerġetika, l-ġida kontra terrorizmu, l-influss kummerċjali, nħarsu l-investiment irridu wkoll insaħħu l-dialogu tagħna politiku ma' dawn il-pajjiżi multilateralment u anki unilateralment. Aħna għandna l-Unjoni l mediterran dan ilu għaddej għaxar snin u mhux qed jintuża biżżejjed bażikament minkejja l-istennijiet kbar li bena eh, li, li bihom eh, ma, ma wasalx fejn aħna rridna jiena Nasib, li ngħid li xorta ma nistgħux nsewi rabtiet mill-qrib li għandna mal ma il-ġirien tagħna u hemm raġuni ġeografiċi u storiċi u wkoll iridu niġdu l-istess ħabel sabiex ikonna influssin ta' investimenti li jgħin ekonomikament dan il-pajjiżi u nħarġu żgħażagħ dar-reġun tir-reġuni. U din għandha tkun priorità ewlenija l-Unjoni u l-Istati Membri grazzi tassew, grazzi għajt il-President. Rivoli tok issa l-minuta. Aħna nirkonoxxu l-isforzi tal-Unjoni illi qed jippruvaw jaqdu rwol bażiku fil-taħriġ fil-formazzjoni tal-ġejjieni tal-Afrika ta' fuq li għaddejja minn kriżi diffiċli għal dawn il-pajjiż qegħdin jiġġieldu fuq il-konsegwenzi tar rebija arbija sabiex ċerġa tinbenna fil-Mediterran, il-kriżi migratorja li format se jkun imur għall-art tiġi ġestita u risolta il-kuna interessi komuni li naqdu u l-ki pajizi tal-vant qarib u tal-vant nofsani wkoll aħna rridu li narfu illi sissa dak li kienet jipprova implementat falla. Irrid ikun kooperazzjoni iktar b'saħħitha biex joperaw b'bażi ta' appoġġ mill-bidunet. Allora rridu rridu naraw kif nagħmlu fuq immigrazzjoni illegali ma nistax ndaħlu hawnhekk problemi li hemm jew anzi jridu nesportaw l-għajnuna u dan huwa l-mudell Ungeriż. Grazzi tassew. Eżis kollegi. niftu il-catch the eye. Onorevoli Julie Ward. Grazie President. Iva, għalmenu eh, tajjeb illi nibqgħu għawnek fis-sala dal-ħin biex nagħmlu punt importanti meta mfirxet eh, u nibtet il-rebija rbija aħna tlifna opportunità li nagħmlu politika barranija bażi ta' stat ta' diri demokrazija drittijiet tal-bniedem aħna fallejna ġenerazzjonijiet iż-żgħażagħ li mexxew dawn ir-revoluzzjonijiet billi tajna prioritizzazzjoni interessi ekonomiċi sal-ponta tamna ħerna u mhux rajna fuq żmien twil li l-mixja ta' demokrazija stajna konna ambizzjużi u minflok aħna ħarsna l-interessi tagħna stess, aħna tlabna l-ġirien tagħna jaraw se jagħmlu fuq l-immigrazzjoni, aħna laqna l-frontieri tagħna, aħna kom komplejna nbijaw l-armi aħna għalaqna jnejna għas situazzjoni kienet ta' tmur għallar ta' min qed jiddefendi drittijiet tal-bniedem u rekords tal baħx fuq in-nisa u l-LGBTIQ+. Eh, Fl-Arġerija, zaza qegħdin issa jirvellaw u joħorġu minn Jħarġu politika paċifika u issa rridu nagħmlu l-mutana bħala politika barranija Ewropea u rridu defendu dawn id-drittijiet tal nidem fil-vant nofsan l-Afrika ta' fuq u bnadi oħra. Grazzi Komissarju Hahn. Fissem il-Kommissjoni u rappresentant Oli. Kommissarju. Grazzi tassew. Nawennet, jiena nixtieq Ringrazzjak tal-li rifjutajtu l kontribut tal-li eh, rittu propjament tal-kontribut u dan ir rapport jittajjab il-kooperazzjoni bejn istati membri u l ġirien tagħna u l-żvilupp u il demokrazija li qed naraw priorita. U aħna konna nikkonsidraw il-proposti tagħna Eh, biex naraw li l-Mediterran isir kooperazzjoni msaħħa u dijalogu msaħħa biktar sforzi f'dan ir-rigward. Sur Brock diġà tela imma nista' ngħidlu illi qed nitkellmu dwar kooperazzjoni interreġjonali bejn il-pajjiżi li hemm f'nofsinhar fejn hemm ħafna potenzjali li għadna għamak xifniex u sfruttajniex għall ħajja tiegħu imma ningrazzjaw għal xogħol li sar fuq dan ir-rapport il-onorevoli membri. Jiena jiena kieku kont nieħu gost nieħu sem diskussjoni ma kellin post kollega u bħuċ urġenti imma xieq ningrazzjak kollega rapporter għal xogħol li sar. Grazzi. Grazzi President. Anki għal klim li għadek kif semmejt Eh, eh, li fraħt li nishtiq nirringrazzja l-Kommissarju Han għal kontribuzzjoni tiegħu prezzjuż f'dan id-dibattitu kif ukoll nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha illi kontribwew għal din id-diskussjoni u eh, bekk kabbarna l-perspettiva tagħna u jiena nishtiq li huwa ħa nota tal-perspettivi differenti fuq il-viċinat fl-Afrika. Nishti anki eh, naċinu għarwol tal-Komitat FAM u tal-rapporter Maria Arena li prezentat eh, rapport utli ħafna fuq il-sujġet tal- eh, ruol tan nisa fil-proċess ta' rikostruzzjoni ta' reżiljenza f'din il-reġun. Eh, Eh, il-revizjoni tal-2015 u ukoll kella eh, il-meritu l introduċiet konċetta differenzazzjoni biex tinkludi realtajiet tal-pajizi kolla u anki tpoġġi l-pajizi msieħba eh, fuq l-istess livell u bekk waqfu politika li huma konsiderati bħala politika mill-loli. E, jiena nishtiq ngħid ukoll li dan m'għandux ikun iwassal għal kapaċità inqas biex wieħed ikun jista' jkollu effett fuq il-pajjiżi e, e, fil-pajjiżi msieħba. Għandu ikun biex inkunu nista' jkollna u noħolqu reżiljenza u importanti għas soċjetà ċivili u anki fis-serja il-bini ta' soċjetà ċivili li għandha tkun protagonista u għanna nikonna attenzjoni speċjali anke għad difensuri ta' drittijiet tal-bnidem il-persuni vulnerabli u minoranzi. Jena konvinti li testen li sen approvaw għada se jkun wirt importanti għal biex inkomplu l-politika tal-Unjoni Ewropea fuħda mid-żoni l-iktar strateġiċi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 Eh, il-seduta hija magħluqa.